nix nisqasikom għandkomx kummenti. Tajja pwis le mela dawn il-minuti ġo adottati, issa immorru għal-voti u ħanibdow bir-rezoluzzjonijiet, anzi rezoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi. Is-sur Kaspari għandu ehm, punta ordni. Grazzi ħafna, uh, eh, Viċi President Wieland, kollegi skont regola 22 parti numru 4 il-Parlament Ewropa huwa rappreżentat mill-President tiegħu. U pala demokraċi nirrispettaw il-rizultati tal-voti. Il-bira l-President Schulz rappresenta il-Parlament Ewropew fis-summit fi Brussel u tkellem iktar minn darba u stqar x'inhija l-volontà ta' dan il-Kamra dwar il-protezzjoni tal-investimenti per eżempju. Kollegen Vital Morera zu TTIP fand eine breite Mehrheit. E, u tkellem kif jaħsiba u, u mhux kif trid il-kamra. Iġifieri id deċiżjonijiet ta' din il-kamra qishom mhux qed jiġu rispettati anki mill-Kunsill dan mhux l-ewwel darba li ġara u l-President u l-Dipartimenti kollha ta' dan il-Parlament iridu jiżguraw li f'okkażjonijiet bħal daw hija r-rieda ta' din il-Kamra li tiġi wkoll mismuha u rispettata. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Kaspari. Wir werden diesen... Grazie, ħafna, Sur Kaspari. Aħna se niċċekkjaw dan jadek kemet inti. Is-Sur Batikajfer. Bil-mikrofonu. President, ek joġbok. Talba l-bjuro. Ma taħsbux li hemm bżonn li konna komitat li li jizgura li deċiżjonijiet ta' din il-Kamra eh, jiġu formati u rappreżentati kif suppost u bekk ikun hemm eh, ċertu kontroll fuq il-President tagħna stess, grazzi. Grazzi ħafna Sur Butikofer. Issa immorru għal voti u nibdow din ir-riżoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi dwar situazzjoni tas-Sudan, u se nivvutaw favur kontra astensjonijiet u din taddi. Issa, immorru għall-leġittu rezoluzzjoni konġunta l-istess il-gruppi, paragrafu 6 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet jaddi, tini parti favur kontra astensjonijiet jaddi wkoll. Paragrafu 15 favur kontra astensjonijiet jaddi issa żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet jgħaddi, tieni parti eh, favur kontra eh, astenzjonijiet jgħaddi. Il-premessa Q żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Rezoluzzjoni kollha kif inhi favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Issa immorru għal vot dwar riżoluzzjoni dwar in-Niġerja. Is-sid gruppi l-ewwel emenda għandna eh, votazzjoni nominali niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota mela l-vot huwa mal issa. U ta' tgħaddi riżoluzzjoni kif ġiet emendata, votazzjoni nominali nivutaw fuqha. Vot miftuħ. Kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa. Taddi. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine Mitteilung. Signori, għandi xaġa xnejdilkom talba tal-Kunsil tal-Presidenzi dwar il-ħatra ta' delegazzjoni internazzjonali ma kien hemm lebda emendi jiġob sottomessi għalek id-deċizjoni, rekomandazzjoni issa tibqa issa morru għall-Ukranja. Għanna il rezoluzzjoni minn ħames gruppi l-ewwel paragrafu eh, min ma jaqbilx l-astensjonijiet tgħaddi. Ħaniċċekkjaw, ħaniftaħ il-vot. Am alle abgestimmt? Ja. Kulħadd ivvota, il-vot magħluq. Vot jaddi l-emenda numru wieħed, emenda orali mis-Sinjur Salur Zgolski. Sur Salur Zgolski. Emenda tijak, kjoġbok. Mikrofon. Bil-mikrofonu. Jena nishti nżid din is-sentenza. Nitolbu il-ribelli u l-merċenarji biex ma jużawx il-bnedmin bħala targi umani. Għaw xi oġġezzjoni għal dan? Le, tajjeb wisq, mela. Naraw minu favur, minu kontra, min... astensjonijiet din ta' di l-emenda 8, mela vot separat l-ewwel parti, niftaħ il-votazzjoni, e votazzjoni nominali għal dan. Kwaħat il-vota? Vot malu. Għaddejt parti numru 2, il-vot miftuħ. Kwatt vota, vot malu. Għaddejt partit l-numru 3, vot miftuħ. Kwatt vota, vot malu. Għaddejt. Għaddiet disa vot nominali, vot miftuħ. Ħadd ivvota vot magħluq. Għaddit. Paragrafu 8 tekst oriġinali dan ġi trattat wara 12 tekst oriġinali emenda bil-fom mill-Social Soski. Fit-tmim ta' tekst nixtiequ nżidu dan li ġej. Is-Sur Xavaxkowski. Għanna kena vot fuq minn dan numru 9 li għaddit ifisser li issa għatminja 8 ma taddix ta' għaf ovvjament. Ġudi kienet omenda bil-fom il-paragrafu 8. Allu ra ma t-dix tapplika, nasib għanna emenda oħra li għatnax. Wara. Mela, fuq paragrafu 12, fuq paragrafu 8. Paragrafu 12 kien ta' kadik. Paragrafu 8 kadik. Trid iddaħħal emenda paragrafu 12? No, okay. So we do not, do not need to vote on paragraph 12. Nach Paragraf 12 Änderungsantrag 2 namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Emenda numru 2 wara paragrafu 12 vot nominali. Kuħat vota? Vot malu. Maddiċ. Eh, emenda numru 10 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 11 vot nominali. Emenda bil-fom Mr. Savisoski. At the end, after the word rhetoric, fit-tmim wara l-kelma rhetoric ngħidu Russia and then it including from Russia to aggravate the conflict. Tis gibt es Einwände? Oġġezzjonijiet? Le. Dan votaw għal dan din l-emenda kollha kemmi? Num emenda numru 11 mela. Vot miftuħ. Għamaq li abgestimmt? Die Abstimmung ist. Għat vota? Vot maluq? Għaddit. Emenda 12 għak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddit. Emenda 3 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddit. Emenda 4 verba partijiet dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Parti numru 2 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Niverifikaw. Parti numru 2. Vot miftuħ. Bat vota vot malu. Għaddit. Parti tlieta dak favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Emenda ħamsa, għazar boħra, emenda mis Sur Emenda bil-form, għall-emenda tal-ħodor u niproponu li din l-emenda inħassru fit-tielet linja il klim By the decision of the Hungarian government to sign with Russian agreement with nuclear energy. So this text as it is. Għalek il-text kif inu kif proposti mill-ħodor l-emenda numru 5 bit-tneħħija ta' fit-tlilet reba' ħames linja. Government to sign with Russian agreement on nuclear energy to delete. Thank you. Grazie. Oġġezzjonijiet? 46 Kollegen. Ich lasse damit über den Antrag in ursprünglicher Form. Mela, menda mm, numru ta' numru 5, miftuħ. vot maluq. numru 7 ta' favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit rezoluzzjoni ekk kif emendata. Vot l vot miftuħ. Kwatt vota vot malu. Għaddit. Naddu issa għal vot fuq l-impjiegi zaza, rezoluzzjoni minn erba' gruppi, emenda disa, vot nominali, vot miftuħ. Bat vota. Vot malu. Maddiċ. Paragrafu 2, fl-ewwel partijiet parti numru 1, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, parti 2, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 4, vot nominali, vot miftuħ. vot eh, miftu, vot malu, mela maddiċ. Paragrafu erba' tekst oriġinali dak favur kontra astenzjonijiet addit. Emenda sitta favur kontra astenzjonijiet addit, maddiċ. Aċra, vot nominali vot miftu. Għati vota. Vot malu, Maddiċ. 11. Not vot nominali vot miftuħ. Kat vota. Vot malu. Maddiċ. Paragrafu 16, tekst oriġinali f'żewġ partijiet parti wieħed l favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu tasax partijiet part wieħed favur kontra assenzjonijiet għad maddiċ għaddiet għansi uh, partijiet nej favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 19 għal uh, dur partijiet u għal parti favur kontra assenzjonijiet partijiet nej favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 24 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 27 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 28 zaċ partijiet per partijiet pa' favur. Jew kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Partijiet nej favur kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 12 vot nominali vot miftuħ. Kattu vota, vot maluq. Maddiċ. Menda 13 vot li vot miftuħ. Vot vota. Vot malu. Maddiċ. Menda 12 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ħani verifikaw ta' vot miftuħ. Kuħat t-vota, vot maluq. ħafna stenzjonijiet ta' kif għaddiet. Ġiet t-data l-ura. Emenda seba, vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd ivvota vot maluq. Ma ddiċ Paragrafu 42 tekst oriġinali erba partijiet. L-ewwel parti fost miftuħ. Vot magħluq. Parti 2 vot miftuħ. Kwaħt ivvota. Vot magħluq. Għaddiet part 3 vot miftuħ. Kot vota Vot malu. Għaddit. Parti erba. Vot miftu. Kohat vota Vot maluq. Għaddit. Emenda 3 not nominali vot miftu. Kot vota Vot malu. Għaddit. Paragrafu 43 tekst oriġinali l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet. Għaddit żewġ tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emen 14 vot nominali minn vot miftuħ. Kote vota vot malu. Maddiċ. Paragrafu 44 tekst oriġinali dak vot nominali vot miftuħ. Kulħadd ivvota, vot magħluq. Għaddit? Emenda 8, vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd vota Vot magħluq. ma ditx. Paragraf 45, zewġ partijiet, parti, numru parti, punt ordni, kollega. Jien suppost kan għamil spiegazzjoni fuq dal-voti li ġi għalċettat fuq emenda 45-8 fuq kwestjoni tal-dritt tal-ħadima li jimbidlu l-kelma qualified. Skużani, inti għandek spiegazzjoni jew emenda bil-fum? il-spiegazzjoni tal-vot isiru wara l-votazzjonijiet, grazzi. Grazzi, tekst oriġinali parti numru 1, żew parti dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet dak favur, kontra, astenzjonijiet. Favur, għaddiet iva. Komment Wir können Vorschlag machen. Ich bin zwar neu hier im Haus, habe aber dennoch Għandi proposta jina ġdita hawnhekk din il-kamra, għandi Esperienza parlamentari nispera ma ndispjaċik ma kieku tina naqra ċans bejn meta tgħid favur kontra sensennijiet għax mandiċ ċans li bas bis nolli ideja ġifiri jek forsi tafas għal-brekiet tant laħjara li da. Herr Kollege, Ich versuch das gern. Ich Eżis kollegi. Jien. Kontent illi neprova nimxi ktar bil-mod. Ma nisħaq għadu għorru jek ħan nimxie bil-mod iżejja. Ta' ġibba fisser illi għan um, zidu 10 minuti u ta' jfisser bejn differenza bejn tilħaq l-aeroplan u titlifa biżbir, biżbrix. Memx tamel dan huwa vizzi tal-parlament. Difiċi nbidluwa. Imma zobba. Intom ħejjejt ruħkom, ovvjament, staff tagħkom ħejjew ruħkom sew għal dawn il-voti ġifiri wara. Ċitazzjoni 14 emenda wieħed dawk favur, dawk kontra. Nivverifikaw il-vot miftuħ. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist Kolħat Kulħadd ivvota vot magħluq. maddiċ. Wara premessa ke emenda ħamsa u vot nominali vot miftuħ. Kuħat vota vot malu. Maddiċ. Mela, rezoluzzjoni kif inhi emendata, vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd vota. Vot maluq. Għaddiet. Naddu għas-sitwazzjoni fl-Iraq. Il-rezoluzzjoni ta' ħames gruppi. Emenda numru 2, vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot maluq. Maddiċ emenda tlieta dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda erba dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ dawk favur emnuru wieħed kontra astenzjonijiet uh, eh, maddiċ mela rezoluzzjoni kollha kemm emenda bil-fom minn Sinjura Gomes, Sinjura Gomes. milli jider għandi problema teknika għax id-data hija eh, suppost kun 15 eh, ta' Lulju mhux 14 ta' Lulju fil-paragrafu numru 6. Welcomes the election of the Iraqi Parliament. Fl-14 ta' Lulju suppost issir il-15 ta' Lulju ġifiri punt tekniku għall-aħħar Gomez wird für den Hinweis werden es überprüfen und berichtigen. Mela, tajb tajt inna daħan verifikaw. Rezoluzzjoni kollha kemm idok favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit? Naddu issa? Għal-rezoluzzjoni fuq il-skalazzjoni tal violenza bejn l-Izrael u l-Palestina? mozzjoni konġunta erba' gruppi, sitta favur kontra astenzjonijiet maddiet, xerba favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tnej, vot nominali, vot miftuħ. Kottu vota, vot malu, maddiet, Emenda seba, vot nominali, vot miftuħ. kohat t-vota? Vot malu Il-mad maddiċ, l-wihet, vot nominali, vot miftuħ. kohat t-vota? Vot maluq. Maddiċ. Emenda leta vot nominali, vot miftuħ. kohat t-vota? Vot maluq. Maddiċ il-premezza G, vot nominali, vot miftuħ. Kuħat t-vota, vot maluq. Maddiċ. Nadu il-rizoluzzjoni kollha kemm vot nominali vot miftuħ. Kuħat t-vota, vot maluq. għantiet Mela, nifutaw fuq ir-riżoluzzjoni minnaħħa tal-reat ta' aggressjoni fejn għanna il riżoluzzjoni mill-grupp tal-ICR dan kollu nifutaw fuq dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-mozzjoni konġunta riżoluzzjoni minn ħames gruppi. Vot wieħed biss fuq premessa F text żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur kontra. Assenzjonijiet għaddiet partnej, favur kontra. Assenzjonijiet eh, maddiċ għaddiet skużawni. U issa l-vot fuq riżoluzzjoni kif maġġieċ emendata dak favur kontra Assenzjonijiet għaddiet. Għandi avvis wieħed Karl Messimeres Vedereko tira mill-ewwel ta' wissu taħt eh, regola artiklu 4 paragrafu 3 il-post void ser jiġi mħabbar u aħna ninfermaw istat rilevanti, il-pajis rilevanti kew xi ħadd qed jismani l-vjaġġi